ejja nkun nieħdu pożizzjoni maquda għada għal su interna servizzi, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Korazza Bilt. Grazzi l-kollegi kollha li parteċipaw fid-dibattitu, dibattitu huwa magħluq. Il-vot fuq dar rapport namlu ħada f'nofsinhar. Naddu issa l-daqstant għal-punt li jmiss fuq l-agenda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 President Kommissarju kollegi, edin hawnhekk illum sabiex niddiskutu t-test fuq il-kodiċ dokunali tal-Unjoni u anka l-emenda li et wara il-negozjati li għamiltina ma' servizzi tijak sul kommissarju u anka mill-presidenza bej Janna Romeju ta' din is-sena. Leonet, grazzi lil kollegi kollha fit-tim ta' negozjati għall appoġġ tagħhom speċjalment il- Merkel Harbour, il-ċer tal-Komitat Imko. Għanna kollegi minn Digitexud, kollegi mill-Presidenza Irlandiża u dik ta' Ċipru illi għamlu kull sforz possibbli sabiex naħdmu kif suppost f'daċxur. L-unanimità tal-voti fil-Komitat għas-suq intern fil-Parlament juri dan L-Unjoni Doganali hija importanti għall-Ewropa tinsab fil-qalba tal-proġett Ewropew għal pilastru li fuq ossu intern huwa bażat u għanna diversi linji politiċi differenti li jaħdmu għabbażi tijaw. U dan għal effett fil-pajzi Ewropej kollha. Għada, bil-vot tagħna se nkunu qed nagħtu ħajja mill-ġdid il-leġiżlazzjoni fil-qasam doganali l-kodiċi għandu ktar minn 20 sena u kollegi riflettu fuq it-tibdil illi seħ f'dawn l-20 sena, ċellerazzjoni fil-globalizzazzjoni, intensifikar fil-kommerċ, progress teknoloġiku, żvilupp serju, anka sfidi li rridu niffaċċjaw kemm qed nitkellmu fuq eh, teddit mit-terrorizmu, kontrabandu, falsifikar, eccetera Għal daqstant, li modernizzar simplifikazzjoni, pragmatizmu, adattament eh, adekwata l istati membri dawn huma l-punti ċentrali ta' din riforma fil-kodiċi doganali li rridu li tkun tajba anka għan negozji u l-intraprizi. U għal daqstant sabiex nkoll intaffu il-differenzi li jeżistu bejn l istati membri għanna nsaħu l-effettività. Għan nitkellem fuq punti ċentrali tat test għanna dinja eh, minar dokumenti fil-nitkellmu mnek fuq l-status ta' operatur ekonomiku li għamila possibli kompaniji li benefika minn simplifikazzjoni konsiderevoli u li niffaċilitaw il-kummerċ għabbażi ta' rabtiet ta' fiduċa u għada l-Unjoni Doganali tal europa nkun qed intuha l-odda ta' kooperazzjoni. Bekk evolventi anke barra l-Ewropa f'dinja globalizzata grazzi għal mekkaniżmi ta' rikonoxximent reċiproku. Hemm bżonn nagħtu aktar flessibilità l-operaturi ekonomiċi anka meta niġu għal eh, kummerċ fil prodotti. Grazzi mdedin għoddem bżonn nimxu l-qoddim il-riforma leġislattiva waqfet mill-2008 minħabba kriżi ekonomika u finanzjarja illi eh, naqset il-progress bżon irrida l-implementaw it-tibdil minna ħatana minna ta' kommissjoni u konsillu kol għaliex li għanna qoddimna u importanti għal-kontinent. Is-untern u l-parti interessati mżon għom sabiex jiffaċċaw globalizzazzjoni illi tista' tkun ta' benefiċċja kien kun nafu kif eh, nittrattawa. Hemm bżonn niżguraw li nżommu livellu li ta' ħarsin fis-swieq tagħna. U Unjoni Doganali għandha bżonn ukoll tiġi ġurnata seklu 20. Implementazzjoni tal-kodiċi fiex ġimgħat u xorġejn ħatkun importanti daqs il-vot, il-vot ta' għada. U xol li jiġi qabel il-votazzjoni aħna tajna qaffas sabiex nimplementaw eh, dak li huwa l-aħjar għall-Unjoni Doganali ma meta nippreparaw id-dettalji u d-dispożizzjonijiet tekniċi dejjem tista' ssib xi żball mulaw. Il-partit interessati jridu jkunu involuti fil-proċess u trasparenza trid tkun waħda totali. Sabiex mid-dibattitu u fil-konsultazzjonijiet ikonna ir riżultat illi nixtiequ li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. dawn huma l-punti li ressaq li servizzi tagħkom nittamil li seta' membri jimxu bl-istess mod, nittamil li naħdmu l-koll sabiex niksbu l tagħna. Commissioner Semeta, welcome. Grazzi, merba l komissarju Semeta, kjoġbuk. Thank you, Mrs. President. Grazzi, Signora President, Signora Rapporter, Onorevoli Membri. Il-regolament il-ġdid għal kodiċi doganali tal-Unjoni li qed l llum huwa eżempju ta' kemm huwa effiċenti kemm effiċenti negozjati bejn l-istituzzjoni differenti Ewropej. Night proset l sur Harbor, mod partikolari u anka l-Sinjura Lagrip għal kizbit importanti u għall azzjoni b'saħħitha tagħhom sabiex nżommu mal-mira oriġinali u sabiex iżommu mal skadenzi tar-rikast u sabiex niproduċu test fuq bitċa xogħol li uħu tħasbu li mhix possibbli. Barra minn hekk numru ta' punti li tqajmu bħala numru punti fiċa klemmissi ġew irranġati għas sodisfazzjoni ta' kulħadd bħal pereżempju ħazna temporanja jew anka garanziji. F'termini wiesa nistgħu ngħidu illi il-prodott ta' ħari u aħjar minn dak oriġinali. Xtaqt nisħaq fuq tlet punti fundamentali li xogħol kan nittraskuraw li Għet innaqxu għawnek eh, fil-liġi l-ċertezza legali illi qed niprovdu permezz tal bażiku jimplementaw regoli komuni dawn seri appoġġaw l-implementazzjoni korretta tal-UCC. Hawnhekk xtaqt nisħaq fuq il-bilanċ imtejjeb bejn il-ħtiġijiet tal- eh, loqsma doganali sabiex jamlu xogħol manka sabiex ikun hemm garanzija għal eh, negozjanti. Attenzjoni partikolari tajna wkoll sabiex innaqxu l-prinċipju ta' ambjent mingħajr dokumenti żejda l-kummerċ fil-kodiċi. Dan huwa kruċjali meta mqabel ma' situazzjoni legali preżenti fejn nuqqas ta' dokumenti ma' xaħġa ħaġa tkun implementata b'mod uniformi. L-Kummissjoni tistenna l-implementazzjoni armonizzata tifrankanna ħafna ħin anka f'termini kummerċali il-konferma tal-partnership meħtieġa bejn il zon indoganali u l-kummerċ ġittimu dan huwa rifless mod partikolari fil-viżibilità mtejba li tajna lill-operaturi ekonomiċi u l-benefiċċji. Għal darboħra din hija xi ħaġa li l-kol naqblu magħha, imma illum ma tantx hija ħaġa riflessa tajjeb fil leġizlazzjoni li għandna. Bil-sissi għandna bażi legali b'saħħitha sabiex nappoġġaw it-kabbir kontinu ta' din il-partnership fis-snin li ġejjin. Finalment, għannu niftakru il-UCC għad emżin sontaddi minn għad bazi koll implementazzjoni. Nizgurakom illum il il-Kommissjoni se tkun qed iżżomm il-Parlament ġurnat fuq ix-xogħol ta' tħejjija fuq għatti delegati u dat-implementazzjoni tal ġajin Il-Kommissjoni kollha għandha pensa biex tinvolvi l-Istati membri u esperti kummerċali fil-tħejja permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni trasparenti. Grazzi, grazzi kommissarju. L-Onrevali Muscardini fuq il-Komitat imta grazzi ħafna. Għada l-Parlament se jivvota fuq rapport li tibda riformi li jemżon sabiex intaffu l-izbilanċ li jizisti bejn l-operaturi fil-kodiċ dukna fil-Unjoni li wassal għal danni għal anka għal eh, konsumaturi. Ma jistax ikonna suq uniku jgħal jaħdem kif suppost jekk ikonna regolamenti differenti f'kull pajjiż. Hini taftu differenti, kontrolli differenti, prezzi ekonomiċi autorizzati uffiċjalment u oħrajn illi mhumiex uffiċjali u l-istess person u l-istess eh, percentage ta' VAT differenzi bej l-Skandinavja u l-Mediterran huwa ċar biżejjed, ma nix suqħiles minnajr regoli uguali għal kulħadd, ma nix uniku li ħares il-konsumaturi l-intraprizi sakemm il-pajjiżi Ewropej ma jagħmlux sistema doganali komuni hemm bżonn implementazzjoni timxi mlajk kem jista' jkun u ntaffodew minn li kien hemm sisser rridu nħarsu iċ-ċittadini u saħħu kabbir produttiv illi ġemaħnuq mill-falsifikar hemm bżonn nibdew bl-immordinizzar tal kodiġ doganali. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu sal gruppi politiċi. Nibdew bil-Gnonervali Jadzovnetska fissam il-PPE. Vejn, Przewodnicząca. Sinjura President, Sinjuri. Il-dokument li qed niddiskutu llum mhuwiex biss dokument legali bażiku għall-Unjoni Doganali imma għandna nittrattaħ ukoll bħala strument sabiex inżidu eh, l-attrajenza fis-so interna dak xaqsam investiment. Fir-rapport il-Parlament Ewropew jisħaq fuq il-mira Iġveri simplifikazzjoni ta' regoli u l in ta' kondizjonijiet favorevoli għal negozjanti. L-Unjoni Doganali hija parti integrali tas-suq intern u ġala darba nimplementaw kif suppost is-suq ikun jista' jaħdem kif suppost ir-rapport jisħa fuq il-ħtieġa li napplikaw b'mod komuni il-kodiċi fil-Stati membri kollha. Għal daqstant nixtiequ li l-Istati membri jużaw skambju ta' data Eh, digitali bejn negozji u l-autoritajiet biex ma jkunx hemm duplikar ta' proċeduri li jistgħu jxekklu l-operazzjonijiet kommerċali fl-Ewropa. Għandu jkun hemm biss ftit eċċezzjonijiet għandna napoġġaw l-idea ta' ta' sinjura la grip li konna sistema li fiħdana negozjanti kollu jiprovdi informazzjoni li servizzi ta' dwana darba biss Dan ikun possibbli grazzi għas sistemi moderni li għandna llum. Dan se jiffaċilita l-ħajja ta' kulħadd imma wkoll il-kontrolli se jkunu aktar effettivi. Suġġerimenti ieħor huwa l-introduzzjoni ta' regoli brabta ma' operaturi ekonomiċi li se jippermettu li kunem operaturi b'saħħithom illi eh, ikun jistgħu jaġixxu skont dispożizzjonijiet legali. Naħseb li huwa importanti wkoll il-rapporter mhux biss tiffoka fuq l-aġġustament ta' dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona u modernizzar tal-regoli tal-regoli doganali ma li nużaw l-trattat pala strument sabiex nsaħħu su intern, simplifikazzjoni għal negozjanti medda twila ta' żmien se jħalli impatt pożittiv u tkabbir fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Sinjora Rapti fis-semi grupp tal-SND. Kirja Proedro sa' sefkaristo pol. Sinjora President, grazzi ħafna. Dan huwa żmien tajb ħafna sabiex nimmodernizzaw l-UCC Għadimna ħafna fil-parlament, specialment il-sinur Grip li ħarġet test bażiku eccellenti u mod partikolari lil chairman tal-Komitat Imko, Malcolm Harbour illi mexxa trialogi b'mod brillanti u li bekk wassalna għal din il-leġislazzjoni bilanċata li settejn l ċittadin Ewropej. U importanti li ċ-Ċittadin Ewropej jifmu illi din il-leġislazzjoni li hija teknika ħafna hija xi ħaġa li tgħin liċ-ċittadini b'mod dirett. Grazzi għal din il leġislazzjoni l-affarijiet se jkunu aktar faċli se nipromovu il-kumpaniji fi żmien ta' kriżi, hemm bżonn li nħarsu tal-kumpaniji bl-aqwa b'mod possibbli bl-iktar mod effettiv. Fi żmien ta' kriżi bħal bħal din hemm bżonn nassistu lill-ċittadin tagħna. Speċjalment biex nirrispondu dubji fuq ċirkolazzjoni ta' prodotti perikolużi u qed nagħmlu dan. Hemm bżonn indirizzaw bilanċi, problemi li pajiz għandhom bżonn sabiex jimodernizzaw is-sistemi tagħhom issa se jkunu jistgħu injaw ruhom imma f'dawk il-pajjiżi fejn il-progress ġasar, da progress jista' jkompli, l-implementazzjoni se titkompla. U stati membri oħrajn jistgħu segwu l-eżempju. Dan huwa żmien eċċellenti għall parlament Ewropew u żgur se nkunu qegħdin ngħinu dak li tkellimna dwaru ġifieri l-implementazzjoni ta' suq uniku ġenwin. Grazzi tajt il-rajt tajt il-President il-Grupp Sur Rinaldi. Isem il-Grupp Alde. Għanda raġun il-kollega Rabti oħrajn, Muskardini oħrajn dan jidher dossier tekniku ma se wasal għal benefiċċji kbar għall intrapriżi u għall ċittadini Ewropej. Dogana li ġeja mill-kelma sofan, divan bil-Persjan. Dan kien il-post fejn eh, wieħed seta' jpoġġi, jistriħu jistenna. Il-kelma dogana dejjem kienet sinonima ma' stennija u dan huwa fattur ta' spiża l-intrapriżi tagħna il-żminijiet qatt ma jkunu ċerti, żminijiet spejjeż amministrattivi u hemm bżonn illi ninvestu rizorsi jiem u jiem jekk mhux ġimgħat qabel ma negozjanti jew oħrajn jaslu ferdu jaslu meta il eh, merkanzija tgħaddi midwana il-din eh, laqda tal-kodiġ doganali fl-Unjoni hija ħaġa serja ħafna importanti u nasib se jkun importanti xogħol tal-Parlament, anzi grazzi għat-trialogu li nibbażaw dal-kodiċi fuq ċertu punti li korreġu dak li kenna oriġinarjament, ġifiri li konna enfasi kbira fuq il-metodi u l-settur eh, informatiku dan jfaffef eh, l-accessibilità u tfaddi li konna sistema unika minn derogi jekk mhux derogi illi jistaw ikonem eh, ftejn fuq mod transitorju għal ġuni speċifiċi. Imma u importanti li konna sistema 28 stat membru. Jekk le, sej nibdew, palma qalet il-rapporter, b'distanzi kbar bejn dawk il-pajizi li huma aktar avanzati u dak li mhumiex. U dan eh, din id diskrepanza se tibda tiżdied. Fuq il-kusta temporanja nablu perfettament anka deċizjoniet doganali li għamlu xaqsom mal-merkanzija u l-merkanzija tiġix liberata jew le tajjeb illi l-autorit doganali jkunu maċċess għall-istess merkanzija. Il-tibdil li wasal mill-parlament huwa tibdil meħtieġ. Naħseb li konut li nesploraw ukoll l-idea li ġiet proposta mill-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali ta' Task Force pilota komuni sabiex nibdew dak illi nishtiqo nilqu autorità doganali komuni għal pajzi kollha għandna su intern il-pajjiżi li għandhom frontiera ma' pajjiżi terzi għandhom frontieri li huma eh, l-istess tip ta' frontieri ta' frontieri li huma punti komuni għal-bqija tal-Unjoni. U dan u din hija okkażjoni ta' deb fejn nuru illi Unjoni Maquda hija aħjar għal kulħadd. Ma jien nibda bil-kodiċ. Bielan fizem li sijar. Essu, Europa eh, wahdini għandu jizgura eh, regolamenti koerenti għal kummerċ. Il-regolamenti ta' dwana huwa parti importantissima f'dan. U li kun hemm uniformità itajjeb e il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea meta mar mal-pija tad-dinja. Jiena naħseb li s-simplikazzjoni tar-regolament ta' dwana biex jivitaw li kunem eh, jirduppjaw il-proċeduri, naħseb li sistema elettronika uniforma tnaqqas l-spejjeż għall operazzjonijiet ekonomiċi u jkollna impatt favorevoli fuq il-prezzi tal-merkanziji u dan huwa fl-interess tal-konsumaturi. Aħna għanna nkunu eh, f'pożizzjoni li l-operaturi jużaw daw simplifikazzjoni. Nistgħu nifranka wkoll billi nagħmlu l-applikazzjonijiet għal eh, ħażna temporanja eh, tal-merkanzija tkun uniformi. Il-dokumentu eh, ma jkunu ċari u preċiżi biex bejt interpretom forma faċli. Grazzi. Naddu issa għas-Sinjora Gebhardt. Grazzi ħafna, signora Gerhard. Eh, grazzi ħafna, President. Il-raġuni tal-reforma hija biex wieħed jisimplifika il-proċeduri tal-dwana biex wieħed ikollu eh, jfaċilita l-xogħol tal-kumpaniji u hekk ngħaddu wkoll għal sistema elettronika. Din hija idea tajba tal-Unjoni Kommissjoni, il-Kommissjoni li aħna fil-Parlament għadna kos biha. Ma dana kollu kien hemm diversi punti fil-proposti tal-Kommissjoni li ħassejna li ikun teddida għal dan l-għan. Nistiqniċita per eżempju dwar il-regoli dwar eh, oriġini mhux preferenzjali. Din il-kwestjoni eh, hija verament importanti il-Kommissjoni ma taċ każ tal-implikazzjonijiet ta' ħafna eh, mill-kummerċ li jsir bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi u suġġeriet l-użu ta' atti delegati li automatikament jikkustjoni ħafna mix-xogħol siwi li sar matul eh, ħafna snin ta', xogħol leġislattiv u sentenzi tal-ġustizzja ta Ewropea u ħafna ħassew li dina jwassal għal pis eh, eċessif għal kumpanija ħafna regoli li jiġu għaddettati dwar listi obbligatorji. Aħna eh, nexxinna nirreżistu dan is-suġġeriment. Jinnextieq Ringrazzja s-Sinjor Dekri bħalli għall-accetta din idea li eh, jkun hemm approċċ ġdid fin-negozjati tagħna uh, fil-mal-Kunsill wasanna għal kompromess li ħassejna li forsi jista uh, jasal iżjed imma l-kompromess uh, huwa tajjeb. L-anijiet, il-miri tal-Kommissjoni huma importantissimi u jiena nħoss li l-grupp tiegħi jkun jista' jivvota favur u nispera li dawn il-proposti jiġu jitlu fisseħ kien jista' jkun possibbli biex jiżgura li s-sistema ta' dwana tal-Unjoni Ewropea tiffunzjona. Mela. Sessur Koferati. Grazie Presidente. Grazie Sir President. Palma tqajm il-kollega li tkellmu qabli. Naslu għal soluzzjoni li hija kollox ma kollox pożittiva wara trejqa diffiċli ferm. Ir-riżultat kien possibbli permezz tal- ħidma ta' rapporter u ta' daw kolla li ħadmu fidejn il-gruppi politiċi kolla. Nemmen li importanti li kollok l-istatus ta' operatur ekonomiku autorizzat bbażat fuq semplifikazzjoni, iżdaw bizzamma ta' sigurta li diġa teżisti. Nemmen ukoll palmadna kif smajna mill-Norvega Part illi l-oriġini mhux preferenzjali baqgħet fih dan il-formulazzjoni illi għandna fit-trattat Iżda dan il-punt nixtieq nikkonsidrah bħala parti u mhux tmiem il-perkors illi għandu jkollu bħala l-mira tiegħu l-aħjar l-intraċabilità ta' kwalunkwe prodott illi jiġi maħdum fl-Ewropa. Nixtieq intemm diskorsi billi ngħid li għandna bżonn ta' tisħiħ u sorveljanza sorveljanza minnaħa tal-Kummissjoni li permezz ta' uniformità fl-imġieba u permezz ta' anki disponibilità ta' rizorsi jista' jkollok sistema ta' dwana illi jaħdem ħarir. Aħna tajna li dwana kull ma jmur iktar responsabilta. Iżda, din ir-responsabilità li tmur mill-kontroll tal-proprjetà intellettwali għal tweda kontra l-frodi u s-sigurtà huma maħiliet li jistgħu jintlaqu jekk kull wieħed waħda minnhom meta jkun hemm problemi li mhux faċli tbassarhom jintużaw sanzjonijiet meħtieġa jekk ikun hemm ksur tar-regola jew inkella jintużaw sanzjonijiet fej kunem hemm imġiba ħażina u anki għajnuna fejn ikun hemm imġiba tajba. Irridu li dak li qegħdin naħdmu fuq hawnhekk ikollu l-aħjar impatt possibbli. Grazzi ħafna, Sir Koferati, issa netlu għal proċedura. Keċ li għaj, Sinjora Komija, l-ewwel. Grazie, President nifraħ u kol l-kollega, l-reporter, għalli xina naqbel ma din il- Fassil miġi tal-kodiċ doganali minna tal-Komissjoni sabiex namluħ kompatibli ma' Trattat ta' Lisbona u ma' l-tibdil illi għana palissa. L-omogenità tal-Istati membri tal-kodiċi hija fundamentali sabiex niksbu laqwa Riżultat possibbli għas uniku naqbel ma' simplifikazzjoni tal-proċeduri informatiċi sabiex niżviluppaw ambjent iktar dinamiku f'termini ta' kompetitività u fl-istess ħin ta' tkabbir tibdil ieħor ukoll effettiv u eh, jatemmek sabiex intejbu l-kodiċi pal tibdil għandu xaqsam mal valorizzazzjoni ta' status ta' operatur ekonomiku u dak fuq il- eh, li ma jkunx hemm delka li fuq prodott li jkun għadu tiegħel u nista' napoġġhom u nifraħa darba oħra reporter rapporter Grazzi. Ευχαριστώ και Grazie a il Presidente. Ροϊτοβα. Signora Rojtova. Grazie. Daw la boċtit tar-regoli tal tad-dwana huwa tajjeb għax taffi il-burokrazija u jgħinna biex eh, nlestu s-suq intern jipprovdi sistema uniformi eh, forma elettronika u tippermetti li il-negozji komunikaw minn fej għandhom l-uffiċċju għalla volja il-merkanzija eh, tkun fi stat membri oħra. Dan eh, permet l-operaturi eh, li jirrispettaw regolamenti kollom sistema ta' importazzjoni ta' merkanzija zeċ faċli. Dana u koll ħaj tkun importanti ħafna l-autoritajiet ta' dwana li jkunu jistaw eh, jiffokaw fuq dawk il-merkanziji fuq mandom suspett jew operaturi suspettużi dinija tajba għall u ukoll u kif ukoll regoli simplifikati huma importanti wkoll għall sms Grazzi, Sur Harber. Uh, thank you, Madam President. Well... President. Bħala il uh, President tal-Komitat, nishtin ringrazzja eh, Konstanz Lavrip u l-team ta' Shadow Team kollha ħafna mill-impiegati probabilment ma mux qed jisimgħu da imma kien hemm sar ħafna ħafna xogħol. Għandna bżonnu ukoll ringrazzjaw il-presidenza irlandiża għax huma għamlu ħafna xogħol ukoll fuq dan eh, meta tiżżomm f'moħħok il-kwistjonijiet relatati ma' eh, attiti ta' implementazzjoni u dawk delegati eh, Kien hemm dawn huma kwistjonijiet tekniċi u wkoll ta' natura politika. Nixtieq nirringrazzja lilek Kommissarju u tim tiegħek mis-Sinjura Mmexxi mis-Sinjura Zelinski. Naħseb li faħħartna billi għat li taqbel li għassanna direttiva ħjar minn dik li bdejna biha. Imma dan huwa biss trid tmiem kollegi. Kenna dibattitu fuq id-direttivi ta' servizzi li hija kwestjoni li aħna nsegwu mill-2006 meta ħdimna fuq jiena u Sinjura Gapart fuq id-dwana għandna bżonn nżommu l-implementazzjoni tal-kodiċi ta' dwana ġdida fil-dominju politiku għanna bżon ninżommu l-pressjoni fuq l-istati membri biex jinvestu u jimplementaw dawn u kif ħafna għalu huwa importanti ħafna għall-operat tal-suq għadini imma kif ukoll ċittadini u konsumaturi. Kif is-sinjura Zos Gardini għalet forma eleganti il-kwestjonijiet għandhom xaqsmu mal eh, falsifikazzjoni u sigurta huma eh, fil- fil-kwestjoni rimet tal-dwana u għek ikun jistaw jihduħsib eh, xolom. Jena nirringrazzja li kullħat fil-komitat, nispera jkun hemm approvazzjoni eh, mill-komitat eh, għada. Grazzi ħafna. S-komissarju Semetas issa tala ek Signora President, grazzi, onorevoli membri, l'interess li intwera fu min din is-sala fu il-kodiċi ta' dwana Ewropea juri kemm huwa importanti kemm dan huwa importanti għan negozju u għas-soċjetà in ġenerali. Li nadottaw eh, dat-tip ta' huwa importanti ħafna għal kwalunkwe settur, imma fil-aspett ta' zona eh, ta' dwana il- eh, dena eh, uriet li kienem eh, t-tmim tal-modernizzazzjoni tal-sistema ta' dwana biex sal-2020 ikunem sistema iżjed Eh, uniformi u zeb saħħita li tagħti li servizz ta' kwalità fl-Unjoni Ewropea kollha. Jiena nemmen li din il-kodiċi ta' dwana ta' Ewropea ġdida tippermetti li dwana jibtejbu servizzi ta' lill-negozjant u tħares li ċittadin tagħna minn kwalunkwe periklu jew teddit. Nkunu jistaw niddependu fuq id-dwana biex tkompli xogħol diskret imma vitali tagħhom mm, b'forma żjed effiċenti u effikaċi. U għal darboħra nirringrazzja lil mm, Malcolm Harbour għal xogħol verament stupend tiegħu u Sinjura Lepik u xedew rapporters kollha għax verament nħoss li kien ehm, kien file verament tekniku u kbir u napprezza li sajna nsibu kompromessi f'eżmin f'suġġett da' sekk importanti l unjoni ta' dwana. Grazzi ħafna ta' għal-klim sabiħ għal minna tal-kollegi naddi l-kelma l-rapporter tana, Signora Legrik. Grazie ħafna, Signora President. Jena u koll nix ringrazzja l-membri kolli kolla li tkellmu l-lejla matul dan id-dibattitu Il-kwalità tal-skambju tagħna kien eh, pjuttost intens eh, juri l-interess kbir li kulħadd għandu biex insaħħu l-Unjoni eh, tad-dwana tagħna u ntejbu wkoll proċeduri tad-dwana fissu intern. Nafu waħda mill-muftiq tal-vedn muftiħ tal-tabir u jiddependi fuq dan. ħafna mill-kollegi seħqu li dwar il bżon kun hemm sistema waħda għall-istati membri kollha. Nappoġom u naħseb li huwa essenzjali li ikonna dan il-funzjonament pan-Ewropew tas-sistema ta' dwana simplifikazzjoni, effettività, t-tip fil-proċeduri ta' dwana dak li tfisser biex niffaċilitaw eh, u ntaffu eh, il-pis amministrativ u l-aħjar maniera biex ntejbu il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. U nkunu nishtiq nagħlaq billi ngħid li evidentement kif qalu ġiversi kellima daw l-affarijiet ta' dwana jiġru bħala suġġetti pjuttost eh, Eh, tekniċi u mm, mhux interessanti imma imma realizzajt li dan mux il-każ matul ix-xhur li jiena jilin għandem fuqhom huma u eh, l offol ta' suġġett tad-dwana huwa l offol fil- eh, tal-interessi ekonomiċi u industrijali tagħna u l-interessi finanzjarji tagħna għax eh, dazzi ovvjament imma għat involvi u koll il-ħarsin tal-ċittadini tagħna, tal-konsumitari tagħna, tal-produtturi tagħna li għanna nizguraw s-sigurta tagħhom f'pajjiż f'dinja fej il-kompetizzjoni dejjem eh, sir iżjed għalila. Nispera l-Kommissjoni fi xur li ġejjin eh, tkun tista' tagħmel dan ix-xogħol implementazzjoni dwar atti delegati u negozjati kif għal Malcolm Harbour. Dan ix-xogħol huwa kruċjali daqs ix-xogħol li għamilna sissa. Għalhekk għandna immantnu l vigilanza vigilanza u segwiment ta' dan. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni fuq il-rapport li Grik issir għada, nisir għada fl-offsenar. Il-seduta eh, aġġornata